jekk xi ħadd jixtieq eh, imur eh, il-Pakistan jew l-Istati Uniti jista' jagħmel dan jekk il-liġi tawtorizza. Imma hemm ukoll drittijiet umani. Kull pajjiż għandu dritt illi jaċċetta il-min irrid u id-drittijiet japplikaw b'mod universali imma fil-frontieri esterni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 Jiena nixtieq nitkellem dwar dawk in-nies illi diġa' iddaħlu għandna kriżi umanitarja u qed nirreferi għas sitwazzjoni fuq il-gżejjer Griegi rridu naħdmu flimkien hija xi ħaġa illi kemm il-Greċja kif ukoll in-Nazzjonijiet Uniti qed isaqsu mill-Unjoni Ewropea. Il-ġnus maquda qed jgħinuna biex eh, naġixxu flimkien b'mod deċiżiv. Is-sitwazzjoni ddeterjorat ħafna f'dawn l-aħħar 12-il xahar eh, u partikolarment rridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' tfal terz ta' dawk li ddaħlu fil-Greċja huma tfal taħt l-età ta' 12 sena. Din hija sitwazzjoni urġenti immens, hija sitwazzjoni li twassal għal mart u eh, dan minħabba li ċentri għandhom ħafna nies fihom. Hemm bżonn li jkollna konferenza b'mod urġenti bejn il-Kummissjoni, il-Greċja, il-Kroazja bħala eh, l-entità tal-Presidenza u l-ġnus Magħquda u l-Kunsill ħalli nħarsu sew lejn din is-sitwazzjoni tal-Gżejjer Griegi. Grazzi ħafna. Grazzi, il-kelem li jmiss l-Onorevoli Hakarajnen mill-ID. Grazzi President. min jishti jimla djaru mistednin li ma jkunux verament mistedna. Fil-Finlandja, fit-Tramuntana, għanna situazzjoni fejn 35,000 refugjat daħlu. Issejħu refugjati fl-2015 u bħala riżultat ta' dan ir-rati ta' tfal u zazax splodew. Issa, sa' namlu b'dan kollu? kellna wkoll nisa u tfal li daħlu fil-Finlandja skont il-midla, imma jiena mort u ċekjajt il-frontiera esterna u għoddejtom ħames mit ruħ kienu kollha irġil żgħażagħ, imma skont il-medja qalu li dawn kienu nisa u tfal Għajneja ma jikdbux ta' jiena nispera illi il-medja ikolla lenti tajba biex tara realtà. Min se jkun responsabbli għal pereżempju raġel illi saħaqon mara, min se jħu r responsabilità ta' dan? Għandek mistoqsija tal-blue card taċċetta? Iva. Grazzi. Inti għat illi mandekx taċċetta lil xi ħadd f'darek illi ma tkunx tidintu jiena ma tekx tiġi għaw li l-ek fil-verita. Imma u dritti għak li tpoġġi hawnhekk għax għandna l-satta dritt għandna l-elezzjonijiet fl-Ewropa u ġejta let. U huwa l-każ ukoll li hemm sistema ta' għażil fejn inti m'hemmx għalfejn tistiden in-nies imma għandhom drittijiet fundamentali. Issa li tinsaqsik x'temmen inti? Eh, x-temmen li qed jiġri? hemm ħafna konflitti fid-dinja u ħafna nisa jaħarbu minnhom u int qed tgħid li m'għandux ikun hemm aċċess Għandek 30 sekonda biex twieġeb, onorevoli. Iva, grazzi ħafna. Issa, għedin nitkellmu dwar li traffikar tal-bnedmin. Din l-istess bħal li traffikar ta' drogi. Flus biss jaraw l-saltna ta' dritt fil-verità. Ma t-involvix li tindirezza ir-reati ta' daw in-nies. Għalur għaz Ewropa jnej parbon. Il-kallim li jmiss issa l-onorevoli Basescu mill-PPE. Grazie President. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn l-immigrazzjoni, immigrazzjoni kontrollata, però dak li qed jiġri jider iktar bħala immigrazzjoni mhux kontrollata u traffikar tal-bnedmin. Għal din ir-raġuni, in-nies illi jaslu fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea huma fil-periklu mill-ewwel sekonda illi jitilqu minn pajjiżhom, iridu jgħaddu minn pajjiżi ta' transitu fejn hemmhekk hemm netwerks ta' kriminalità organizzata u jwasluhom sa' dajsa li mbagħad bija u ma jaqsmu il mediterrane U għalub li tagħna li aħna nwaqfu din l-immigrazzjoni illegali issa mill-oriġini tagħha. Hemm bżonn ftehimiet ta' riammissjoni u għandna bżonn ftehimiet mal-gvernijiet tal-pajjiżi ta' transitu biex bekk aħna ninneutralizzaw din il-kriminalità organizzata u għandna bżonn li l-flotot tal-istati membri li jagħmlu patrolling tal-baħar u jerġgħu jibatu id-dajes lura fil-portijiet ta' oriġini din is-soluzzjoni għaliex inkella għal snin twal se jkollna din il-problema ta' immigrazzjoni illegali u noqogħdu ngħidu x'se nagħmlu bil-Gżejjer Griegi, bil-Kroazja u l-kumplament. Grazzi ħafna. Hekk joġobkom żommu mal-minuta ħin li għandkom biex titkellmu. Issa nagħti l-kelma l kollega Zimniok mill-ID. Grazzi ħafna, aħna nibqgħu niddibattitu il-kriżi tal-immigrazzjoni laqat ma solvejna u dan għaliex l-Unjoni Ewropea ma taċċettax il-realtà tagħha fuq il-frontieri. Aħna niddiskutu kif għandna nindirizzaw ir-refuġjati ma tistax tkun iktar divorzjat mir realtà vera xi ħaġa diffiċli solvi din il-problema. Hemm rifjut li inti ma tħallis in-nies jaqsmu il-frontiera inti trid tnaqqas il-pressjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u biex tagħmel dan hemm bżonn sanzjonijiet, sanzjonijiet għal daw il-pajjiżi li rrifjutaw li jikkolaboraw. Inti għandek bżonn passaport għal pjanta, per eżempju, biex iddaħala f'pajjiżek wara li tkun mort vaganza, kemm jassurda dil ħaġa Ir-responsabilità tagħna irridu nieħduha bis-serjetà lej iċ-ċittadini tagħna. Ejja nwafqu l-brain drain fil-pajjiżi ta' oriġini, nwafqu din l-immigrazzjoni u nagħlqu l-frontieri. Grazzi. Issa se nagħti l kelma lil Sur Deli mill-PPE. Grazie ħafna, Sinjura President, eżis kollegi dan huwa suġġett importanti ħafna ma mbagħad hemm aspett li għadna ma koprejniex fil-fatt, ġifiri dak il l-kollegi tal-lemin estrem jevitaw jindirizzaw, jiġifieri kif iċ-ċittadini Bosniaċi u eh, dawk tal-gżer Grigi jiexu il-fat illi għal snin issa l-immigranti qed jgħaddu mill-reġjuni mill-villaġġi tagħhom u bil-kem jistaw joħorġu barra fit-triq fil-axija minħabba dan. Jiena mis-Serbja u allura jiena naf kemm id-disprata is-sitwazzjoni fl-2015 kien hemm tant immigranti illi qastajtejx f'dawn il-villaġġi li hemm mal-frontiera. U lejn ingħata nofsinhar tal-Unjoni Ewropea sitwazzjoni dejjem qed eh, sejra għallar u il pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u koll għandhom problema. E, iġifiri, hemm l-impressjoni illi kulħadd għandu jagħmel xogħlu u jħossibu l-immigranti. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Xojdrova mill-PPE. Grazzi ħafna, Sinjuri, dak illi qed tafaċċa l-Unjoni Ewropea fuq il-frontieri tagħha hija fil-fatt sitwazzjoni eċċezzjonali, sitwazzjoni umanitarja tar rifugjati u ċertu hotspots Is-sitwazzjoni hemmhekk hija katastrofika. Jiena mort fil-Morea Hotspot u rajt kif in-nies jgħixu hemmhekk madanakollu kollu huma ma jridux imorru lura pajjiżhom, anzi ħafna minnhom qasandhom fejn imorru dawn ħafna minnhom huma rifuġjati mis-Sirja. Hemm ħafna nies li qegħdin f'moviment mis-Sirja, Afrika, Pakistan, Afganistan u dan definittivament ma jwassalx għal sitwazzjoni li konna preparati għalija. Illum fl-2020 l-Unjoni Ewropea preparata ftit aħjar u allura jiena naqbel ma dak li qalu l-kollegi Kroati, jiġifieri illi il-border guards tal-Kroazja jiridu jagħmlu dak li jistgħu biex jipproteġu l frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Naturalment iridu nagħmlu dan b'mod uman u jiena naħseb li il-grupp vulnerabli hawnhekk huma fil-fatt it-tfal li ma jkunux akkompanjati jew inkella dawk it-tfal li jkunu momhom biss dawk li li għandhom bżonn. Grazzi ħafna. Issa il-kollega Ressler mi PPE. L-immigranti għandhom kondizjonijiet ta' ħajja ibsin ħafna imma l-popolazzjoni wkoll għandha kriżi, aħna maħniex ippreparati biex eh, eh, nindirizzaw l-immigrazzjoni, rajna stampi illi kexkxuk fil-Greċja u anki eh, fl l-frontiera tal-Unjoni Ewropea dan ma jaffetwax biss il daw il-pajjiżi imma l-Unjoni kollha l-Kroazja u e, illi is-solidarjetà tagħha fid-disejnijiet billi ħadet il fuq minn miljun rifuġjat u nies li ma kellhomx fejn jgħixu. Però il-Pulizija Kroata edha tipproteġi l frontiera tal-Unjoni Ewropea u edha salva wkoll l-immigranti minn sitwazzjonijiet li jeddu lil ħajjithom. U l kroazja u l-Unjoni Ewropea m'għandhomx eh, iċedu għal taħt il-politika e, e, għal taħt il-pressjoni politika. Hemm bżonn nibidlu l-politika tal-protezzjoni tal-frontieri. Grazzi. Dan jikonkludi id-dibattitu seba' minnijis applikaw biex jitkellmu taħt il-proċedura tal-catch DI, jiena se nagħlaq il-lista tal-catch DI u issa se nisimgħu is-seba' kelliema kollha l-ewwel kelliema huwa Luis Defesa mis-Soċjalisti. Grazzi ħafna Signora President, grazzi ħafna wkoll talli ħallejtna lkoll nitkellmu eh, f'din id-diskussjoni tant importanti. Jiena naħseb illi kien ċar f'din is-seduta dak li qed nitkellmu dwaru u id-difiża ta' drittijiet fundamentali fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex dawn qed jinkisru mhux biss fuq il-frontiera ta' bejn Kroazja u l-Bosnia Herzegovina. Pero aħna mhux qed nagħmlu dan, maħniex qegħdin nieqfu għall valuri tagħna kif għal Juan Fernando Gomez Aguilar u kollegi oħra wkoll anke Sinjura Joveva. Jiġifieri, meta l-Konsil jitkellem dwar sim illegali, xieġifiri, jekk xi ħadd jasal fil-frontiera u ma jkollux talba tal-azil magħhom, kif tista' tgħid li dan eh, huwa e, immigrant illegali? Issa, kif se jaslu fil-frontieri dawn mingħajr ambaxxati u x'nafjien? Sen, sen għamlu minn dan? meg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 għal darboħra qed terġa' iżżomm ma' ġemp wieħed biss dak li qed tagħmel hawnhekk u illi tiddizapponta lilna meta mqabbel ma' oħrajn li rridu jitkellmu. Aħna wkoll għandna dritt nitkellmu bħal oħrajn, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. L-Onorevoli Zofkova, kif diġa eh, din hija xi ħaġa emozzjonali ħafna li għaxina ġejja mill-Bosnia Herzegovina u jiena għaddejt mill-gwerra u jien se naqra biex ma nkunx emozjonata wis mis nies li qegħdin eh, jabbużaw. Xi ħadd kien eh, riqet eh, fil-Bosnia Herzegovina għal tliet snin il-ġimgħa l-oħra f'Zagreb u sa, -sa l-Repubblika tal-Kroazja u għal kif il kriżi tal-immigrazzjoni m'għandix tiġi eh, meqjusa bħala xi ħaġa umanitarja ma bħala kriżi ta' sigurtà pajjiż għandu bżonn aktar minn 400 gwardja oħra tal-frontieri 7% biss mill-għajnuna tal-Unjoni Ewropea edha għal din l-istituzzjoni fil-Bosnia u Herzegovina. L-istituzzjonijiet ħadu ħafna mill-pressjonijiet mill-bidu tal-kriżi immigratorja. L-uniku dawk li għamlu profit huma traffikanti tal-bnedmin hawnhekk. Il-pulizija arrestaw 95 minnhom din is-sena. Però l-assistenza se tieqaf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 konxi mill-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-pushbacks violenti min-naħa tal-Kroazja u l-awtoritajiet tagħha. Issa. Hemm frontieri oħra wkoll li għandhom problemi u li kien hemm pushbacks fihom ukoll bħal pereżempju dak ta' Franza u l-Italja Kien hemm immigranti li marru lura l-Marok, ġew ritornati lura l-Marok u dan huwa ksur tal-protezzjoni. Wasal il-ħin li nerġgħu ngħidu li l-kontroll tal-frontiera taħt l-ebda ċirkostanza ma jista' jikser id-drittijiet tal-bniedem. L-awtoritajiet tal-istati membri u dawk Ewropej għandhom ikomplu isalvaw in-nies fil-baħar U din il-ġimgħa diġà sew salvati madwar 150 ruħ mill-baħar. Grazzi ħafna. Issa il-kollega Gabak mill-PPE. Grazie ħafna Viċi President. Waħda mill-erba prioritajiet tal-Presidenza Kroata tal-Unjoni Ewropea hija Ewropa li tipproteġi billi tassigura sigurtà għaċ-ċittadini u e, isaħħaħ il-frontieri esterni. pajjiżi l-Kroazja għandu l-itwal frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea u eh, l frontieri Kroati miftuħin u se jibqgħu miftuħin, mhux se jkun hemm barrikati jew barbed wire. Jiena nixtieq nenfatizza li l-azzjonijiet eh, fuq il-frontiera jimxu mal leġiżlazzjoni tal-Kroazja u tal-Unjoni Ewropea u anke mal istandards internazzjonali. Il-Kroazja taffaċċja nies illi ma jridux joqogħdu f'pajjiżna anzi jridu jmorru fil-punent tal-Ewropa. L-immigrazzjoni ma taffettwax pajjiż wieħed imma l-Unjoni kollha. L-idejat m'għandhomx ikunu kollha l-istess, però aħna jrid ikollna e, stans umanitarja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Areno mill-Soċjalisti Demokratiċi. Merci. Grazzi. Id-dritt tal-azil mhix xi għażla huwa eh, eh, eh, dmir anki skont il-Konvenzjoni Internazzjonali li il-prinċipju tiegħu huwa non refoulement anki ċifri l-Kroazja, l-artiklu 2 ta' trattat, il-fat li aħna għanna dinjita umana, il-valuri, demokrazija u l-gwaljanza. Għalek il-frontieri riġu maniġjati skont il-skif stipulati trattat u skont il-liġi internazjonali. Imma, safrattant, il-flussi internazjonali, e, e, il-flussi tal-immigranti għatnaraw li il-pajizi differenti mumiex edin e, jirrispettawom. kollox jorina li il-kondizjonijiet mhumiex qed jiġu rispettati għalhekk l-istati membri taħseb li huma qegħdin jirrispettaw l-Konvenzjoni tal-Istatut tar refugġati u jekk le xit tittamel ma taħsibx li għat-Turkija, l-Libja, l-Mauritania, l-Marok u oħrajn, kif sen solvu il-problema tal-immigrazzjoni ġifiri, aħna jek namlu dan permezz ta' li nirrispettaw konvenzjoni internazzjonali bizzejiet. Issa l-kellim li miss u kitsos mill-IPP. Grazie. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l kummissjoni Ewropea għal xogħol qed jagħmlu għal rifuġjati u migranti. Aħna ilħaqna punt fejn hemm bżonn nbidlu ir-regoli ta' Dublin biex ikonna trattament iktar uman ta' dawn il-persuni. Però irridu nevitaw li l pajjiżi tal-ewwel tħul kollhom il-pis kollu ta' din ir-responsabilità. Il dawn il-pajjiżi huma fistat ta' xokk wara l-kriżi tal-2015. Dan huwa l-uniku mod biex nirsolvu. Hemm proposta tal-Prim Ministru Grek għal 4,000 eh, minuri mhux akkompanjati biex jiġu distribwiti fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazie l-aħħar kellim fil-kaċ tiegħi is-Sinjura Pereira Gue. L-Unjoni Ewropea tiddikjara illi tiddefendi drittijiet tal-bniedem, però fl-istess ħin qiegħda toħloq l-ikbar kriżi umanitarja. Hemm kriteri differenti, selettivi, mhux umani li qed jinħolqu biex nażlu xuħut u nabbandonaw l-oħrajn. Namlu verament kampi ta' konċentrazzjoni hawnhekk l-Unjoni Ewropea qiegħda tkompli l-isforzi tagħha biex tikkonsolida il-kunċett ta' Ewropa Fortezza billi tala il-frontieri biftejim kriminali bħal dak li hemm mat-Turkija, mal-Libja, mal-intervenzjoni diretta tal-Unjoni Ewropea billi timponi l-politika tagħha fil- eh, pajjiżi terzi u qed kondizjona anki l-għajnuna għall-iżvilupp biex ikunem kontroll fuq il-flussi migratorji. Ridu nwaqfu din intħi, dan intħil f'pajzi terzu terzi u rridu nirrispettaw id-drittijiet tal-pajjiżi terzi fil-migrazzjoni. Grazzi. Bek nalqu l-speeches u issa nagħti l-mikrofonu lura lill kommissarju Dalli għal kummenti tagħha ta' ta' elu. Grazzi tal-intervenzjonijiet minn dan id-dibattitu nifem illi il-rispetta drittijiet fomentali illi jinkludi anki il-prinċipju ta' non-refoulement hija priorità tkun xi tkun l-istatus tagħhom u ikunu ġewwa jew barra l-Unjoni Ewropea. Naqbel li m'għandux ikun hemm violenza fiżika kontra migranti u rifuġati ħaġa ovvja Uridu niskuraw li miżuri adegwati ikunu f'postom biex nejnu il-persuni iktar vulnerabli, tfal specialment, u il-gwardjani tal-frontiera u tal-polizija għandhom bżon jaqdu dmirom skont b'rispett ta' drittijiet fundamentali. Għamilna revizjoni tal-leġislazzjoni biex niskuraw li hemm salvagwardi fejn ikun hemm ksur ta' dawn id-drittijiet. U importanti li dawn il-mekanizmi anki jaqdu d-dmir tagħhom minna ħatana il-Kummissjoni ħat kompli timmonitorizza il-rispett ta' ta' dawn id-drittijiet. Ankomplu aħna nimpenjaw roħna mal-pajjiżi ġirien, speċjalment fil-Balkani tal-Punent biex natu assistenza l migranti u għal pajjiżi terzi biex nevitaw li huma jaqgħu fidejn il-networks ta' kontrabbandiri mingħajr skrupoli fuq il-mistoqsija ta' sur Azmani, il-Kommissjoni u koll tikkonsidera li l-ikbar sfidi fil-frontiera esterna huma marbutin mal situazzjoniet li l-Istati membru ma għandhom fl-Istati fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma kwistjonijiet li huma marbutin fl-imkien. Anki fuq il-ċaqliq sekondarju Eh, u kooperazzjoni minn pajjiżi terzi u anki situazzjoni umanitarja, dawn huma kollha kwistjonijiet importanti li se jiġu mbagħad eh, faċati fil-patt ġdid fuq il-migrazzjoni. Il-migrazzjoni hija waħda mill-ikbar sfidi l-iktar waħda sinifikativa illi kella qudiem l-Unjoni Ewropea f'dawn is-snin. Ma nistgħux aħna noqogħdu jdejna f'idejna, meta naraw il-migranti jisofru fil-frontieri tagħna. Irridu naslu għal komprensjoni komuni kif aħna nistgħu flimkien namlu ġestjoni ta' dawn ir-realtajiet. Irridu naħdmu flimkien biex inkunu nistgħu nindirizzaw il-fenomenu illi se jibqgħu u f'rispett tad dinjità tal-persuni involuti. Aħna norbtu fuq l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Issa nixtieq nati l miknofuru l sinjora Brenjazz fisem il-Kunsill. Membri tal-Parlament nirringrazzjakom tad dibattitu m'hemmx dubju li situazzjoni fil-frontieri esterni għandha tiġi indirizzata b'mod effettiv. U fuqtu, kif intkom għatu, ah, intkom Eh, impenjati biex intejbu l-kondizjonijiet tal-migranti, specialment fil-gruppi vulnerabli. Nishtiq nerġa' nikkonferma li l-presidenza ħad kompli tifoka fuq ir-reabilitazzjoni u anki b'attenzjoni fuq il-migrazzjoni. Se nagħmlu parti tagħna biex niżboraw li jkun hemm azzjoni koerenti fl-Unjoni Ewropea u anki fil-frontieri esterni biex nżidu anki l-azzjoni esterna waqt li anki nindirizzaw kwistjoniet interni. Fuq il-pushbacks u situazzjoni fil-frontiera eh, Kroata u Bosniaka, jena edaw unnek nirrapprezenta il-Kunsill, mux il-Kroazja, pero nishtiq nikkommenta fuq da għax nħossi li l-Kroazja tiġi eh, kważi akkużata ta' trattament ħażin tal-migranti. Hemm tolleranza zero tal-violenza Eh, fil-Kroazja u dina fil-gvern tijaj fil-qosma kollha. Aħna nieħdu dawn il-kwistjonijiet nieħduhom bis-serjetà ħafna. Daqstant hemm mem lebda toleranza għal eh, l-użu ta' ċerti miżuri kontra kwalunkwe popolazzjoni kif ukoll il-persekuzzjoni ta' kwalunkwe rajat Eh, kwalunkwe eh, il-ment jiġi investigat mill-Ministru tal-Kroazja. Nista' niżgorakom li l-Pulizija tal-Kroazja tirrispett ta' il-drittijiet fundamentali, sikurezza u dinjità fit trattament tal-migranti b'rispett tal-liġijiet nazjonali u tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja hija membru tal-Unjoni Ewropea u għandha l-kompitu skont il-Schengen eh, u anki il-liġi nazzjonali li tipproteġi l-frontiera kontra il-migranti illegali fuq il-riforma tal-azil komuni tibqa priorità tagħna nfittxu perspettiva biex insibu soluzzjoni għall-sfidi kollha. Eh, kien hemm ħafna xogħols li sar mill-presidenza preċedenti u aħna għandna intenzjoni nkomplu naħdmu fuq il-pedament illi diġa eh, diġà ġi fissat mal-Kummissjoni preċedenti. Eh, u dana fil-skont l-agenda strategika tal-presidenza nittama illi eh, il-kwestjoniet kolla se jiġu solvuti bil-pat il-ġdid u nħarsu qdim għal prezentazzjoni ta' dan il-proġett. Fuq is-sitwazzjoni fil-Greċa hemm żvilupp pożittiv. Il-gvern ġdid Grek issa għandu eh, għandu teknika ġdida Eh, u daħal fil-seħ mill-ewwel ta' jannar u aħna nħarsu l-qudiem biex naraw l-implementazzjoni effettiva tagħha. Anki fuq il- eh, anki fuq il-kwistjoni tal-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Grazzi ħafna. Bekna u dibattitu issa nazlu għal punt li mis fuq l-agenda, ċoe E, e, li internet aħjar għat-tfal. Nisimaw minnant Helena Dalli fisem il-Kommissjoni l-ewwel. Grazzi President, membri onorevoli. Id-dibattitu tagħna ma jistax ikun iktar topical għax il-bira aħna ċelebrajna il-ġurnata tal-internet iktar żgura mal-Europa kollha. Uh fi 17 il-darba mill-2014. Irridu nizguraw li tfal jikbru jisiru adulti fiduċuzi eh, bħilietu li jirrispettaw kemm online kif koll offline. Illi namlu l-internet sgura eh, tfal tibqa priorità. It-tfal u ma terz tal-utenti tal-internet u hemm xi 800 miljun minnhom illi jużaw is-social media. Ah, Nishtiq nfakkar ukoll illi wieħed mill- sitt prioritajiet eh, ewlenin u għalli noħol u Europa adatta għal età digitali biex ninkludu l-kulħadd anki tfal biex jibbenefikaw mit-teknoloġija fil-frontieri skuri u etiċi. Il-Komissjoni kienet attiva ħafna fis-snin li għaddew. Ħadet azzjonijiet bħal finanzjament, koordinazzjoni mal istati membri u anki liġi. Il-strategija Ewropea għal biex ikun hemm internet taħjar tfal hija l-qafas tagħna biex l-internet ikun post eh, sikur għat-tfal. Eh, ilu jeżisti mill-2012 u kienet ta' suċess ġabet fl-imkien il-Kommissjoni Stati Membri, l-ICT, u s-soċjetà ċivili biex kondizjoniet ikunu aħjar tfal billi kunem koordinazzjoni, autoregolament u finanzjamenti. Il-politika tagħna hija bbażata fuq il-konvenzjoni tal-ġus mawda fuq il-drittijiet ta' tfal li l-istati membri kollha huma partijiet fiha. Tasib importanti eh, fuq il-sigurtà online eh, hija eh, hija prezenti f'ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea l-istruttament ta' tfal, il-pornografija ta' tfal, il-servizzi audiovisivi eh, u anki il-GDPR. Fihom kollha dispożizzjoni ta' protezzjoni għat tfal. Fuq il-futur, il-Kommissjoni l-ewwel net ħad taħdem fuq strateġija ġdida ġenerali fuq id-drittijiet ta' tfal li jinkludu anki id-drittijiet tagħhom online. L-istrateġija għandha tinkludi azzjonijiet biex tipproteġġi tfal eh, vulnerabbli, tipproteġġi id drittijiet tagħhom, tkattar il-ġustizzja u tagħmel prevenzjoni tal-vjolenza. Eh, irridu nsaħħu anki nimmodernizzaw ir-regoli applikabbli għas servizzi diġitali fl-Unjoni Ewropea kollha fil-servizzi diġitali, fil-liġi fuq is servizzi digitali. Nibsa nibdew b'konsultazzjoni wiesa' biex nizguraw li E, tkun liġi bilanċata u l-miżuri jkunu bilanċati. Aħna se naħdmu kol ma l-istati membri għal trasposizjoni tal-direttiva revizjonata tal-servizzi audiovisivi li tinkludi anke obbligi ġodda fl istati membri biex tiskuru illi l-pjattaformi ta' video sharing jikollhom anki miżuri speċifiċi ta' protezzjoni ta' tfal għal kontenuti dannużi. Dawn inkludu anki mekanizmi li permettu li l-utenti jirrapportaw kontenut ta' taħsara. Eh, u uh, anki eh, anki eh, procedimenti ta' uh, faċli. Uh, Nirguraw, il direttiva u koll tizgura illi uh, E, e, dawn e, ma jġux użati għal użi kommerċali u dawn inkludu anki il-profiling u anki il-pubbliċità. Barra minnek, aħna se nippreżentaw anki pjantazzjoni revizjonat tal-edukazzjoni biex li tfal intuhom il-kompetenzi kollha u l-ħiliet kollha biex ikunu jistaw jeżistu f'din ed-età digitali. Bil-pjantazzjoni tal-edukazzjoni, il-Kommissjoni qiegħda tappoġġa outreaching għall-iskejjel biex iddejjeb sikurezza online, litterazzjon, littera, eh, media, media literacy u fl-iskejjel u per eżempju internet iktar sgura għal Unjoni Ewropea laħa 30 miljun eh, eh, ta' ċittadini fl-2018 u fl-2019 kien hemm ukoll 92 fil-mija tal-72 attivit, 1000 attività li jittihdu fl-iskejjel. Il-Kommissjoni tip Pjana u koll li xtamel aġġornament ta' dan biex tifoka anki fuq digital literacy u timmira biex tati strumenti li zaza u adulti eh, eh, eh, dak li għandhom bżon biex jiexu. Bħala strategija għal internet taħjar ta' tfal, kummissjoni u koll informalment għamlet konsultazzjoni mal-partit interessati E dawn jinkludu anki ċentri Safer Internet, e, e, l-industrija, soċjetà ċivili u stati membri. Il-feedback preliminari sissa huwa pożittiv. L-istrateġiji, l-erba pilastri u l-approċ olistiku għadu rilevanti minkejja li hemm eh, riski, dizinformazzjoni, bullying, hate speech u anki live streaming ta' kontenut illegali u anki modi ġodda tfal biex jużaw it-teknoloġija. Kolunkwe aġġornament din l istrategija se jkollha tkun flessibbli biżejjed biex eh, biex ma twassalx eh, għal e- e- effetti negativi. It-tfal u zaza huma l-iktar eh, huma l-iktar utenti tal-avangwardja ta' din it-teknoloġija. Kolunkwe deċiżjoni tal-Kummissjoni se tinkludi wkoll koll riżultati tal-politika, studju fuq kif l-istrateġija ħatiġi implementata fl-Istati membri u r-riżultati ta' proġett tal pilota tal-Parlament Ewropew eh, biex tappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-industrija hotlines u anki l-autoritajiet tal-Istati membri għal biex jitneħħew l abus eh, sessuali ta' tfal online u naturalment anki il-xogħol fuq l-istrateġija ġdida fuq id-drittijiet ta' tfal aħna nistaw diġan anticipaw illi e xolf dan l-qassam se jkompli e, jkollu bilanċ ġust bejn il-protezzjoni u l-empowerment għat-tfal u għazzaza kemm fl-edukazzjoni formali kif ukoll f'dik informali. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. d qudiem biex nisma' l-kommenti tagħkom. Grazzi ħafna. Issa fisem il-gruppi politiċi se Fisem l-IPP il-Senjura Kopa. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Grazie ħafna. Um, Signora President, Komissarju, iktar minn 90% ta' zazax fl-Europa għandhom aċċess għall-internet mid-dar tagħhom. Hija l-ewwel il-ġenerazzjoni li żmien tal-analog ma, ma, ma tiftakru xejn ċifiri, din hija id-dinja ta' tfal tagħna. Naċċettawix jew le ekki it-tfal u żgħażagħ iġibu l-informazzjoni minn eh, online ma tantx għandhom jużaw il-kodba biex fejn jitfittxu l-informazzjoni u t-tarif. Ġifiri, l-internet jista ikun mezz fej ikun hemm eh, opportunit indaqs. Imma il-medja soċjali u t-teknoloġija jġibu ċertu riski. Aħna maħniex preparati għal dawn il-riski la aħna u inqas u inqas it-tfal. Ħafna drabi il-ġenituri il ridu jisibu l-kaptu huma ta' dawn il- problemi li jistaw jiltaqgħu magħhom it-tfal fuq l-internet ovvjament min jagħmel latti latti permezz tal-internet u min huwa vittma tal dawn latti. Hemm tfal li jsiru wkoll vizzjati fuq l-internet. Nisperaw li l-Kommissjoni fil-proposti tagħha mhux biss tqis l-opinjoni tal-industrija tal-internet u tal-ġenitu ma' il-ġenituri ma tisma' żgħażagħ u tfal ukoll. Grazzi ħafna Mirjam Dalli issa Soċjalisti. Sarju, fi żmien li kont nagħmel programm ġurnalistiku fuq it-televiżjoni flimkien ma' tim tiegħi konna investigajna s-sigurtà ta' tfal fuq l-internet u waħda mill-membri tat-tim għamlet ta' birruħa li għandha 14 il sena u daħlet f'online grupp pubbliku biex tiċċettja u f'temp ta' ftit sigħat ikkuntattjaw għal xejn anqas minn tletin raġel ta' kull età. ħafna minnhom staqsewha biex tiltaqa' magħhom l-akbar wieħed kellu 68 sittin sena. wara li rrispondiet tminja minnhom batula l-informazzjoni personali tagħhom u fejn għandha tiltaqa' magħhom u ħamsa minnhom tfaċċaw biex jiltaqgħu ma' tfajla ta' 14 il sena imma ħarbu malli raw il-kameras. ovvjament ħarbu għaliex jafu li kienu qegħdin jagħmlu ħażin imma qed insemmi dan il każ għaliex it tfal tagħna faċilment jistgħu jispiċċaw f'dawn in nażbiet mingħajr ma jirrealizzaw u llum smajna t tfal għandhom inklinazzjoni naturali għall internet imma filwaqt li online jistgħu huma kapaċi aktar minn dawk ikbar minnhom fir realtà huma esposti ħafna u ħafna aktar għal riskji kbar u naf kemm huwa importanti li nfasslu policies u kampanji ma' service providers differenti sew jekk huma kumpaniji tat-telefonija u anke jekk huma kumpaniji diġitali kbar. l-interess tat-tfal għandu jkun ta' kulħadd tal-ġenituri tagħhom tas-settur privat u anki l-gvernijiet u anki tal-kummissjoni ewropea għaliex flimkien biss nistgħu verament naħdmu biex naċċertaw li jkollna internet aktar sigur għat-tfal għax bl-istess mod kif irridu li t tfal tagħna jkunu siguri fit-triq u l-iskola rridu naċċertaw ruħna li wliedna jkunu siguri online ukoll. Nirringrazzjak kollegi, Sinjura Kommissarju, meta jiena rajt li se jsir dan id-dibattitu, mal-ewwel xtaqt u rejt li xewqa biex nipparteċipa Eh, jiena fix-xogħol li kelli qabel, eh, dejjem kont interessata fl-interessi ta' tfal u żgħażagħ, imma jiena minn dak iż-żmien għamilt il-homework tiegħi. Għaxar snin ilu kellna l-frammentazzjoni tas-suq imma għanna l-istati membri du jiddefinixxu il-moral development ta' tfal. L-2019 il-Kommissjoni ħarġet minn grupp ta' esperti għal sejfer internet, ġifiri biex namlu l-ewwel passi ħadna minn snin. Il-grupp ta' esperti il-taqa tlet darbiet imma għadna il-bot minn xi riżultati. It-tfal jikbru malaj, għalhekk aħna wkoll iridu naġixxu malaj. Ġifiri għaxar snin jisek tgħid għandek ġenerazzjoni fi skola. U għet nużaw proġetti eh, mhux mux bizzejiet għaddoddajna eh, il-direttivi eh, bħal tal-GDPR, il-xenofobija, bżon nedukaw tfal tagħna f'din l-era digitali anki mill-iskola. Ġifiri, li dawn is-suġġetti jkunu wkoll ta' bil-fors, irti konna u kol għallima tajbin. Ma nafu li xi 60% tal-iskejjel għazbis għandhom internet. Kif aħna se ninvestu eh, mhux biss biex nlaqgħu in-nies jiddiskutu fuq dawn l-affarijiet ma ninvestu fl-iskejjel. Grazzi ħafna għal grupp ID Issur Fest. Nirringrazzjak. Jekk xi ħaġa inkredibbli titfaċċa naf fil nafu li jkun hemm waraja l-Unjoni Ewropea qed naraw issa li t-tfal meta nitkellmu fuq ir-riski tal-internet, it-tfal jistgħu jiġu jsiru e, e, e, ikun hemm min jispjuna fuqhom, min jagħmel il-grooming, jużhom għall pornografija imma maħat ma jitkellem fuq il-fat li tfal jintilfu fuq l-internet meta suppost ikunu jamlu edin, jamlu jużaw il-ħin tagħhom aħjar. Hemm bżonn naraw kif nipproteġu t-tfal tagħna. Issa għall ħodor is-sur Kolaja. Grazzi ħafna, Sinjura President l-internet sikura għat-tfal hija xi ħaġa veru bżonn juża. It-tfal online għandhom iħossuhom fis-sigurtà u ikollhom iċ-ċans ukoll jinnovaw. Imma eh, l-web page ta' Safer Internet Day jiena skoprejt li id-diskussjonijiet kienu fukati fuq kif nistgħu nużaw l-AI biex eh, inneħħu l-materjal li jabuża mit-tfal mod sesswalment. Aħna rridu naraw x'inhuma wkoll l-opportunitajiet li jagħtu dawn it-teknoloġiji. Jiena naħseb li ma, ma nistax ikun li aħna nimmaġinaw li l-AI se solvinna l-problemi kollha jina kontenta, kontent nisma li l-rappresentanta tal-Kummissjoni semmit l-edukazzjoni għax is-sejfer internet għandu jkun ibbażat fuq l-edukazzjoni, kif nalmu l-tfal tagħna u mhux nippromovu xi biċċa qodda ta' kumpanija waħda biss. Anki ġifiri kif jintuża s-software ta' open source. Grazzi għal gwe, sinjura Beltie. Nirringrazzjak, Sinjura President. 75% ta' tfal fl-Ewropa jużaw l-internet. Biċċa għodda verament meraviljuża, imma xorta tibqa' riskjuża. Inti għandek raġun, Sinjura Kommissarju, meta tgħid li rridu nipproteġu tfal tagħna li qegħdin mħabba l-età tagħhom jidħlu f'ċertu perikli jiena il-ġlida kontra ċiberkriminalità da kollu li jabbuża miż tana. tagħna. Imma fil-komunikat tiegħek, Sinjura Kummissarju, inti tgħid jiddispjaċik tara li l izzazax jużaw biss l-internet imma il- l-avvizi, il-riklami li jaraw it-tfal eh, dejjem juru li d-dinja tana hija waħda materjalista u fil-komunikat tijak inti tgħid li digitali għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd inti tista eh, għandek responsabilta tal-nis li għandhom xi forma ta' dizabilta. Laqqas biss semmejtom, Sinjura Kummissarju. Dan jena intik majnas eh, minus fuq dan. Kif jista' jkun inti tiħallihom barra meta rridu nkunu inklusivi? Grazzi. Issa immis Sinjura Spiraki għal Pepeo. Nirringrazzjak, Sinjura President. Sinjura Dalli, jina naħseb, intom tafu li nofs it-tfal li għandhom bejn 11 u 18 sena kienu xi darba oħra esposti għal eh, cyberbullying jew inkella fake news pal ambasċatura l-internet iktar sigura għal kulħadd jiena niltaqa ma tfal tal-iskola fil-Greċja u jiena nisaqsihom eh, kif jipproteġu ruhom fuq l-internet. Ir-riżultati huma impressjonanti jafu xi għandhom edej tfal imma dejjem għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Mir-riċerka kollha naraw lill kumpanniji li joħolqu l-app nies ta' media soċjali anki ta' lob fuq l-internet jafu kif eh, xfejn huma l-problemi, jafu kif jistgħu jwaqfu il-bullying, ġifiri hawnhekk fuq dan għandna niffukaw, aħna dawn il-fondi hemm irridu nużawhom. Rridu wkoll nużaw il-fondi biex ninformaw l-allema, il-ġenituri u t-tfal. Ċittadini digitali ta' għada rridu niproteġuhom benefej għall-SND. E President. President, grazzi. Għal-ġenerazzjoni zazah eh, online u importanti, spazju ta' ħajja jipparteċipaw u ma jħossuhom libri, liberi kif per eżempju l-Fridays for Future, kif rajna. Pero rridu u l kondizjoniet biex online id-dinja tkun zgura għazzaza. Ħafna fenomeni qegħdin qegħdin diskriminazzjonijiet, abbużi, Eh, t tiġrit ta' pornografija, revenge, eh, eh, cyberbullying, għanna, t-naraw għonek aħna ksur ta' drittijiet ta' zazax. Irridu nżidu il-ġlida kontra dawn il-fenomeni, nistaw nżidu il-prevenzjoni, l-alfabetizzazzjoni, l-użu iktar konxu tal-internet, nistaw anki insaħħu l-istrumenti ta' eh, individuazzjoni u neħu dawk li mumiex tajbin eh, fil-mandat eh, preċedenti għamilna proposta ta' liġi li ġiet approvata fl-Italja fuq cyberbullying li kienet importanti ħafna. Hemm bżonn nagħmlu skambju tal-aħjar prassi Ehm, bejn l-leġislaturi, l-industrija u soċjetà ċivili. Hemm bżonn li jkun hemm attenzjoni speċifika biex nżidu r-responsabilità ta' kulħadd biex niġildu kontra l-abużi. Ma nistax nippermettu illi eh, eh, ir-realtà tkun il-qoddim u l-leġislatur jibqa' lura. Dina għandha tkun priorità immedjata. Grazzi. Issa jimu messi sur wrestler għal Pepe. Huwa importanti ħafna biex nipproteġu it-tfal tagħna minn dan l-abbuż online. L-internet hija biċċa għodda eh, eh, importanti tagħti ħafna opportunitajiet imma ġib ir-riski tagħha. Jekk ikonna dawn is-salvagwardji biss nistgħu niżguraw li l-protezzjoni eh, tat tfal minn riklamar fals, minn cyberbullying u mill fake speech. Dawn is-salvagwardji nistgħu niksbuhom biss billi nikkooperaw bejn n-nies li jieħdu deċiżjonijiet u l-kumpanniji eh, tal-internet. It-tfal dejjem jirrikorru għand il-ġenituri, għalhekk il-ġenituri rridu jkunu ntiżi wkoll. Rridu naraw li jkollna ambjent online li jkun iktar sikur fejn it-tfal Eh, jistaw jimirħu li u jikbru eh, mux ikollhom il-problemi. Grazzi. Grazzi ħafna, issa immis s sur Aġu Saliba għall-SND. Dalli, għal-kem l-internet joffri diversi opportunitajiet, dan jett ukoll ipoġġi qudiemna diversi riski, speċjalment għall-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna b'mod speċjali it-tfal fid dinja diġitali t-tfal jistgħu jkunu anzi huma spiss esposti għal materjal illegali kontenut perikolus imġiba bħal cyberbullying fastidju sesswali pornografija tal minorenni u vjolenza. illum it-tfal qed jgħixu f'dinja u realtajiet diġitali li jilagħbu rwol importanti ħafna f'ħajjithom realtajiet bħal dawk illi jirrikreaw irwieħhom jilagħbu jitkellmu ma' sħabhom u anke jieħdu formazzjoni edukattiva. fil preżent għandna diġà għodod li jgħinu lit tfal tagħna sabiex jaffrontaw riskji f'realtajiet barra mid-dinja diġitali iżda nistaqsi għandna l-għodda meħtieġa il protezzjoni l għarfien u s salvagwardji sabiex it tfal ikunu siguri wkoll fuq bażi online? ilkoll kemm aħna għandna responsabbiltà morali billi nipprovdu dinja diġitali aktar sigura għat-tfal tagħna. irridu għalhekk li l-kummissjoni b'mod urġenti tirrispondi b'mod effiċjenti u effikaċi għal dawn ir-realtajiet diġitali sabiex id-dinja online tkun waħda aktar sigura għal uliedna. Grazzi, eh, Mrs. Poropoulos għal PPE. Grazzi. Il-biraħ kena il-ġurnata ta' sejfer internet, internet u jina pala psikjatra nista' ngħidilkom li wieħed minn kull ħames tfal kienu rċevu fastidju, 60% eh, raw kontenut mhux xira u u kol perċentwal minnom li għaddew minn bullying jew anki minn frodi eh, ta', ta flus tfal li kienu izolati. Il-ġenituri iħallu it-tfal bil-mobile bil il-ħin kollu għax bekk iħalluhom fil-paċi lil ġenituri Sabiex hemm bżonn ikonna software li tkun child-proof, irridu nedukaw il-ġenituri hemm bżonn ikollna kaxxa tal-odda Ewropea rridu wkoll ngħidu kemm ħin eh, sa kemm ħin wieħed jista' jqatta meta jkun tfel tifla fuq l-internet. Grazzi, grazzi ħafna bekka laqna l-lista tal-kelima tagħna u niġu għas parti tal-KGDI. Għanna sitt kollegi li jixtiequ jintervjenu. Se nisimgħu il-kulħadd. Lo. Is-sur Negresku l-ewwel wieħed mill-SND. Grazzi ħafna, Sinjura President hemm bżonn li jkollna internet sikura t-tfal tagħna. Irridu nidħlu eh, f'partnerships mal-providers sabiex ikollna prassi tajba, rekomandazzjonijiet u soluzzjonijiet sabiex ehm, l-internet ehm, ikun sikur. Minn studju li sar eh, dal-aħħar fir-Rumanija, ehm, ikun hemm tfal li huma soġġetti għal cyberbullying fenomeni kull ma jmur jikber. U nofs nofsom dawn it-tfal li ġew fastidjati li rċevew fastidju hemm laqqas biss irrapportaw. Il-ġenituri eh, u kol xie kultant mux f'sessijom meta jipublikaw, anzi jipoġġu informazzjoni personali dwar it-tfal tagħhom online għalek eh, kampanja ta' edukazzjoni fl-iskejjel, eh, fil-għant il-ġenituri u mat-tfal. Inizjattiva tal-Kommissjoni hija tajba jina perswaza li l-internet se jkun spazju tajjeb u sikur jekk jintuża tajjeb. Grazzi ħafna. Il-kellima li jmiss. mill-istudji f'ħafna pajjiżi anki tfal żar ta' 10 snin jużaw l-internet weħedhom mingħajr l-ebda sorveljanza. U dan din ix-xejra mhux se tieqaf. Nafu il-psikologi jedunna li meta tfal jaddu ħafna ħin qoddim qoddim screen it-tfal mhux se jitalmu ċertu ikollhom ċertu ħiliet biex anki jkunu jistgħu ikollhom interazzjoni mal-oħrajn biex jissoċjalizzaw mal-oħrajn. Ġifiri tajjeb li naraw ukoll li dak li jkunu qed jaraw fuq l-iskrin it-tfal ikun xira għal skont l-età tagħhom. Il-problema tal-pornografija tal-hate speech tal-pedofilja. Jiena l-inizjattivi bħal din għal safer internet u l-ġurnata għall internet sikur eh, eh, irrid ikonna kampanji ta' l-inqajmu ċertu kuxjenza fuq dawn u mhux nagħmlu ġranet u mbagħad nieqfu hemm. Jiena dejjem nittama li l-Kummissjoni Ewropea se tagħmel l-almu kollu tagħha sabiex tirrendi l-ħaj il-dinja tagħna aħjar tfal tagħna. Il-kollega Heiser mill-SND għandek minuta. Iva, fis Slovakkja ngħidu li l-internet bħal nar jista' jservik tajjeb imma ma tistax jirgbek Ma tistax tħalli jirkbek aħna għalek għanna ċertu obbligi lejn it-tfal. Ma jistax ikun neħelsu biex noqogħdu ftit fil-paċ intu għam tablet jew eh, mobile phone biex eh, dawn eh, jintilfu wara screen. nafu li tfal xi kultant jidħlu fuq networks tal-pedofili. Imma tfal jiltaqgħu wkoll fuq l-internet mar-riklami il-kuntatti sesswali li jisiru permezz tal-internet huma huma ħafna għalhekk flimkien mal-ġenituri l-iskejjel hemm bżonn nippreparaw eh, programm ta' edukazzjoni fuq livell Ewropew ġifiri dwar eh, biex nitalmu iktar fuq l-internet fl-iskejjel tagħna. Grazzi ħafna. Kommissar, Sinjura Kommissarju kollegi, internet sigura għat-tfal hija xi ħaġa li verament irridu niġġieldu għaliha fuq livell Ewropew u nazzjonali wkoll. M'għandix għalfejn noqgħod nsemmi il-riskji il-perikli kollha. Kull tip ta' riskju u periklu online. Jina naqbel miegħek, Sinjura Kommessorji, li d-direttiva riveduta dwar l-audiovisiv jista' tintuża biex nsaħħu l-protezzjoni aħna bħala deputati rridu naraw li s implementazzjoni tagħha fl-istati membri. Imma ridaw nilqaw minn qabel, rridu nevitaw li il-problemi jinħolqu rridu nedukaw l-allima, it-tfal u għank l-ġenituri. U għawnek, Sinjura Komissarju, nixtieq jiena ngħidlek li hemm ħafna programmi em, eh, li qed tal-universitajiet pereżempju l